ikun minuta ta' silenzju għal din il-ġurnalista illi kellam pensi biex tiġilet favori drittijiet tal-bniedem fiċ-ċeċnija u favori il-Helsin. sì, signora Harms. Signora Harms, fuq eh, dan is-suġġett eh, li inti qajjem, jiena nixtieq nara fil-Kamra lill president Buzek għamel stqarrija uffiċjali issa ħanaqrajilkom l-istqarrija. Diqa kbira jiena eh, smajt li kien hemm il-mew traġika ta' Natalja Estemjola li ġiet maħtufa aktar kmini l-lum f'Grozni. Fissem il-Parlament Ewropew jiena nixtieq nuri s-simpatiji tagħna l-kondoljanzi mal-ħbieb u qraba ta' persuna li inqatlet. Natalja Stemilova kienet attivista ta' politiċijiet tal-bniedem u riċerkatur ewlieni ma' Memorial fit-ċeċnija fl-2005 din ingħatat il-medalja Rover Schumann mill-grupp tal-IPP fil-Parlament Ewropew. Aħna fil-Parlament Ewropew apprezzajna x-xogħol tagħha fil-qassam ta' drittijiet tal-bniedem fil-promozzjoni tal-kontabilità demokratika u anke fl-implementazzjoni tal-istat ta' dritt. Aħna nagħmlu sejħa għawija lill-awtoritajiet tal-Federazzjoni Russa sabiex jibdew starriċ eh, fil-font għal xwassal għal-mewt tagħha u jirsistu biex dawk li huma responsabbli mill-mewta ħajtras qudiem il-ġustizzja l-Parlament Ewropew qiegħed qudiem net fil-promozzjoni tad demokrazija twettiq tal-istat ta' dritt u fid-difisa ta' drittijiet tal-bniedem. Allura u dmir tagħna illi aħna nuru solidarjetà u ngħinu l dawk kollha li qegħdin jitqabdu madwar id-dinja kollha kemm hija l-istess valuri tagħna. Palma kien fil-każ ta' Natalja Stamilova. Eh, she asked for a new one, so. Yes, Okay, and now... Signora Harms, sissa, il-presidenza taqbel ma' proposta tijek illi jahna namlu minuta ta' silenzju tifkira għal Natalia Stimilova. Bien, señorías. Membri onorevoli, jissamena l-agenda l-ornija kolla kemmi il-minuti minn din il-laqa ħanaddu għamkom għal-adozzjoni fil-bidu ta' sessjoni parzali li jmiss. Mena issa nistaw naġġernaw is-seduta u nistaw nifqu għawa.